li jidħlu minn pajjiżi terzi bħal dawk illi japplikaw fuq il-produtturi tagħna fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Kelly. Ek mela aħna ikkonkludejna l-ispjegazzjoni tal-vot il-minuti ta' din is-seduta jitqasmu u jiġu approvati fil-bidu tas seduta l imis jekk mawx oġġezzjonijiet ir-riżoluzzjonijiet li ġew adottati illum jintbatu l istituzzjonijiet u l persuni ikkonċernati. Il-seduta issa hija aġġornata. Thank you, Kelly. Thank you very much. <laughs>